Ikkonkludejna l-voti tagħna, proset lill-kollegi eh, tal-ġewelletti, hemm vot wieħed biss biex nagħlqu il-komitati issa. wara l-ftejim mal-konferenza presidenza daw kollha li jaqblu mal-konferenza u li dejkom dawk li ma jaqblux astenzjonijiet. Naħseb illi Riżultat ċar, riżultat unanimu, grazzi. Seduta sospiża sa'